Jiena tassew kuntelt illi ħaqtu kompromess. Omijiet fuq eh, il-lif ta' maternità irridu eh, li jagħtu xogħol flessibbli biex inkunu nistgħu naħdmu u jkollna eh, il-work-life balance illi jkun mħares li għal waħda mill-għanijiet u l-qalba tad direttiva u għal tal-Kummissjoni Ġenerali li jkollok xogħol flessibbli jiex ħaġa li ċertu setturi ekonomiċi jserħu fuqu. u jekk aħna rridu li jkollna iktar sikurtà għal ħaddiema mela aħna ma nistgħux nagħlqu għajnejna għall flessibilità. Ehm, irridu nsibu regolamentazzjoni aħjar u nippruvawx ma nipperbixxu xejn. Grazzi tasse, President Kommissarju, eh, nilqaw il-titib li aħna għandna aħna għandna drittijiet minimi għal 200 miljun ħaddim u ħaddima għaliex jekk inti għandek kuntratt mela tista' torbot fuqu. Però jeta l mistħija li l-Ġermanja bħala ekonomija mexxejja tal-Ewropa għandhom l-inqas iktar standards baxxi madwar l-Ewropa hija ħaġa tajba illi aħna nagħtu l ħaddima tagħna fi kuntratti prekarji iktar drittijiet imma aħna hawnhekk għandna s sitwazzjoni li għandha tidħol wara għall-menu ġimgħa u l-ħaddiema issa jridu jiġġustifikaw it-terminazzjoni ta' kuntratt u dan itihom iktar tama fl-Ewropa u fil-Ġermanja biex inkunu nistgħu ntemmu darba dejjem dawn it-tip ta' kuntratt jekk naħdmu flimkien. Naħseb li jista' istajna neħksbu eh, ħafna. Hija assurda però kif in-nies illi jaħdmu inqas minn 32 sija fl-Ewropa u jitħallew barra mill-ambitu ta' dawn it-titjib kollha l-pajjiżi jirdu jemnu iktar għal ħaddima tagħna. Grazzi tassew, naħseb għaġġiltna għażejjed. Issa ngħadu għalor fil Tack fru talman. Det är lite surrealistiskt att stå här, inte bara för att det är ett av mina sista anföranden i plenum. Aħna mhux għax li l-aħħar plenarja għalija imma minħabba li s Demokratiċi ehm, mhux qed tiġri, mhux qed tiġri għaliex l-Unjoni Ewropea mhux qed tirregola s-suq Svediż tax-xogħol u jekk qed jagħmlu dan m'għandu xiex x'aqsam mal-pilastru soċjali, Stefan Lavin il-Prim Ministru qal illi din kienet biss eh, eh, leġenda ħrafa, iżda fil-verità kienet Waħda mill-iktar prezentazzjoni tal reġistrazzjoni tal kummissjoni li kienet ġejja mis-summit ta' Gothenburg fil-2017. Minn hemmhekk nibtet il-messaġġ huwa li fir-realtà tagħna dan mhuwiex qed jiġri. Is-soċja demokratiċi mdaqqiet imbatta waħda jqamrilhom. Dawna fil-fatt ġimgħa isena l qalu għalija inaċċettabbli. Eh, dan ħajolqot mod serju il-modell Svediż għal dan il-ftejim tagħhom kollettiv. Iżda mbagħad issa f'daqqa waħda qegħdin jivvotaw favur. U mbagħad eh, jgħidu li ma jistax ikun. Forsi mhux qegħdin hawnhekk, għalhekk mhux qegħdin hawnhekk illum jidparteċipaw fid-dibattitu għaliex dak li qed jiġri hawnhekk għalihom mhux qed tiġri. Nous entrons catch the eye. Issa nitlu fil-catch the eye. Signora Wesga, grazie ħafna President. Edin, fizminijiet fej is suċ tax-xogħol qed jitbiddel malaj. Professjoni ġodda, forum ġodda u tipi ġodda tampigi. Flessibilta Flessibilità hija importanti għal naħat forom flessibbli impjieg jistgħu eh, faċilitaw l-ekwilibrju bejn xogħol u ħajja u jitadatta ruħu għas-suq. Imma indipendentament mill-forma ta' impik, il-ħaddim għandhom ikollhom ċerta drittijiet minimi universali. Aħna ħdimna bisħieħ fil-kumitat ta' impiegi u għanna soluzzjoni bin daħlu livell ta' sigurtà. Grazie. Nussanna zjed sigurta u eh, sekurita minar bizzejiet skont il-speċifiċità tal-Stat membru. Dak li għanna fil-direttiva huma rekwiziti konġunti dwar dikjarazzjonijiet bil-miktub dwar informazzjoni provduta bil-miktub eh, fi żmien ta' seba' tiem u eh, fil-forma bażika u fit-30 ġurnata fid-dettall. Provazzjoni ta' 6 jew 7 xhur tajba wkoll. Merci, Madame Kathleen Darling, s'il vous plaît. Honorable Kathleen Darling. Grazie ħafna, President. Fil-2016 il-Kumitat ta' Petizzjonijiet tal-Parlament sema minant il-ħaddima ta' McDonald's fl europa kollha dwar is-kondizzjonijiet prekarji fix-xogħol bħala eh, parta mill-kampanja tagħhom ta' ikla mhux kuntenta. Jiena ħdimt magħhom u ġejt ispirata minn dawk il-ħaddiema żgħażagħ fil-industrija tal-fast food li inaqdu f'unjoni qalu biżejjed. Aħna ħakna kondizjonijiet ġusti u big eh, eh, salarju deċenti. Aħna votaw fuq dan eh, la abbozz fuq kondizjoni ta' xo trasparenti u prevedibbli mhuwiex tajba daqs kemm xtaqt jien, xtaqt li jkun hemm forsi proibizzjoni fuq tip ta' kuntratt eh, zero. zero u għal ħaddima kollha jkunux privati jew pubbliċi, indipendentement minn numru ta' sigħat li jaħdmu. Imma kif għal l-MP UFC eh, dana ħajtati drittijiet importanti għal ħaddima prekarji u ta' shift fl-Ewropa kollha. Daw ir-regoli għandhom jiġu implementati forma komprensiv mingħajr eċċezzjonijiet dan huma minimi għandna tejbu. Il-prekarità qed tiżdied li qed twassal għal sigurtà ekonomika li dritt il-lemin tavanza fuqu. Grazzi. L-Onorevoli Tomasic. Aħna hawnhekk qegħdin nipprovaw nirrappreżentaw il-kondizzjonijiet tajbin fuq livell dinji. Meta u slid ċetvrte industrijske Kondizzjonijiet igwali għal kulħadd. Aħna m'għandniex npoġġu f'periklu l-miljuni ta' ħaddiema. Eh, tip ta' xogħol flessibbli ġodda toħroq opportunitajiet għall ekonomija digitali aħna ġejna eh, mill-qutin minn kriżi globali u dat eh, ta' xogħol ħafna huma dawk li sabu mpek. Il-ħaddiem għandhom bżonn jiġu formati biex ikun jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom f'suq dinamiku. Ix-xogħol tagħna bħala kol-leġislatur huwa mhux li nimponu fuq xi ħaġa fuq minn ħaddem jew eh, fuq minn jaħdem, imma niżguraw li jkollhom relazzjoni li hija markata mill-igwaljanza. Grazzi. Għaddu l-kallimni miss. Non kuneva. Għandha bżonn li konna ehm, xogħol trasparenti u prevedibbli. Ma kif jista' jkun li nagħmlu hekk jekk aħna ħneskludu ħafna miljuni ta' għax hekk dak li jiġri jekk aħna nivvutaw għar-riżultat ta' trialogu. Aħna ħnaċċettaw kondizzjonijiet prekari. Għax il proposta tal-Kunsill ma tħariss l-ħaddiema iżjed, qed toħloq iżjed flessibilità. Għaliex mhux il-ħaddiema kollha jirċievu l-informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet tagħhom. U l-paga tagħhom mill-ewwel ġurnata tinjora li hemm ħafna li jaħdmu għal rashom dak li jgħidulhom jaħdmu għal rashom imma frankament jaqalaw il-paga. Il-Kunsill ma mħadiċ il-messaġġ tal-ġileġon tal-Yellow Vests u dawk il-prekarji li qed jinstemaw iżet jużet kull fl europa aħna għandna dmir nisimgħuhom. Grazzi. Sur zimmi dimek, inti rrid titkellem taħt kaġri għaj? Tajjeb, fidejk. Signora Signora President, il-kondizzjonijiet tax-xogħol huma importanti ħafna għaliex fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol huwa parti mill-iktar integrali fil-ħajja tagħna. Jiena bħala shadow għall grupp epp fil-kumitat għall affarijiet legali kont fuq din id-direttiva għamilt ukoll laqgħat ta' konsultazzjoni mal unions ta' ħaddiema u anki ma' min iħaddem ġewwa malta u inkredibbli dak li inti tisma' dwaru ħaddiema li jidħlu jaħdmu mingħajr kuntratt tax-xogħol bil-paga tagħhom ma jafux meta se jibda. sitwazzjoni oħra li ltqajt magħha hi rigward ħaddiema li jkollhom jagħmlu taħriġ mandatorju imma jħallsu tiegħu huma u dan anki fis-settur pubbliku għalhekk din id-direttiva li anke jekk hemm lok fejn wieħed jagħmel passi oħra l quddiem tagħti messaġġi ċara. jiena nemmen li mhux biss favur il-ħaddiema imma anki favur in-negozji għaliex aktar ma jkun hemm kondizzjonijiet minimi ċari u garantiti aktar ikollok kompetizzjoni ġusta bejn in-negozji kollha. Thank Grazzi ħafna. Eh, Ħaddima fil-mini fil-1800 u design u anki dawk li fuq il doks f'Liverpool ma kellhomx kondizzjonijiet. Allura għaliex li fil-seklu 21 meta aħna nistgħu waslu bniedem fuq il-qamar u nistgħu nibatu prob f'Marsa ma nistgħux nagħtu il-ħaddiem normali eh, sigurtà fix-xogħol biż-żieda ta' kontratti zero fil renjunit eh, dak il-famuża ekonomija gig u d-dinja qed titrasforma bil-reba rivoluzzjoni industrijali għandna bżon naddattaw leġislazzjoni li tiżgura li l ħaddiema jiġu mħarsin fil-sistema eh, ekosistema ġdida. Bil-Renju Unit, il-gvern tar renju Unit qed jipprova jitlaq mill-Brexit u r-riskju li l-konservativi jippruvaw eh, l-ħalħu id-drittijiet tal ħaddiema għandna narfu li eh, leġislazzjoni adekwata biex ikun hemm kondizzjonijiet ta' xogħol trasparenti u prevedibbli kif imkien mal-collective bargaining għal ċittadini kollha fit-28 27 stat membru u l-aħjar forma biex ir-Renju fil-27 u kif ukoll għall-unions u għall ħaddim Onorevoli Marjas. Għal darboħra, l-istess spettaklu. X'naraw? Għal darboħra, l-istess politika mill unjoni Ewropea, skużawni. il kondizjoni ta' xogħol flessibilità, xogħol mhux tipiku. U aħna ma ngħinux ix-xogħol l-impjegi permanenti. Ma ma noħolqux impjegi ġodda. Dan huwa deficit kbir. Hemm toqb kbar din id-direttiva. L-isfruttament eċessiv li qed isir issa għandu jieqaf dawk l-għallima li jidu post ħattijħor fil-skejja sekundarju primari meluf li eh, għet jaħdmu f'kontrat li mux bazat fuq direttiva 1999 għandhom dritt għal eh, impik permanenti ħagġa li għandha tiġi issetivjata. Gonzalez. Signor Gonzalez Penjas, a ħafna President, il-forum ġodda taħ xol eh, bazati fuq flessibilità estrema del regolament u nuqqas stabilità ma jistawx ikomplu eh, il-forum eh, ġodda ta' MP li li jibqaw barra mis-sistema. Din id-direttiva f-setat kienet ambizjuża, inklusiva, għax eh, l-għanijiet tagħha kienu eh, mirati biex jagħti ċertezza fil-siq tax xogħol imma tħalli barra dawk il-kuntratti ta' 0, il kuntratti sea zero jew dawk li jaħdmu fl-emerġenza jew servizzi pubbliċi, dawk li għatmu fuq il-baħar, fost oħrajn ma jħaris dawk li għandhom bżonn iżjed li jiġu mħarsa. Ħafna huma nisa pereżempju dawk li jaħdmu fil- fil-djar li jagħmlu xogħol domestiku u ta' u diħdu sib Skużani. Kon qed ngħid eh, tajt il-ħaddiema eh, eh, hija ħaġa li din il-Kamra approvat rapport aħna ma nistgħux nappoġġaw din ir-regolament li teskludi daw il-kwantitajiet ta' nies kollha dwar speċjalment ma' dawk li għandhom bżonn li żjed għajnuna. l honorable Tyson. L-għamri mela, tajsin dik forsi tamel xi reazzjoni għal keċ li għaj. Grazie għafna President, onorevoli membri. Jiena ġa ringrazzjajt il-rapporter, imma għal darba ħar ringrazzju l xedur rapporter. E, kif ukoll il-Presidenza Rumena għal negozjati ta' suċċess dik. Nikellu. Onorevoli membri, bil-proposta ta' xogħol trasparenti u prevedibbli aħna qed nifoka fuq dak li hu verament hemm bżonn li fil-xuq ta' xogħol fil-preżent. Flessibilità hija inevitabbli bħalma hija digitalizzazzjoni għalhekk aħna ma provajniex nipprojbixxu tip ta' impjieg ġodda imma nappoġġaw lil ħaddiema involuti biex ma jkun hemmx abbuż eċċessiv. U fej evidentement eh, kulħadd għandu bżonn ċerta predittibilità biex ikun jista jipprevedi biex jorganizza ħajtu. Eh, jaffet jaffetwa il setturi kollha bir eh, lok adekwat biex jagħmlu r-regoli fuq il-post. Jiena nitlobkom tappoġġaw id-direttiva hija miżura kruċjali ta' ġustizzja soċjali u solidarità ma' ċittadini kollha. Kif qabel, Sinjura President, din id-direttiva hija wkoll uh, ħaġa tajba ah, biex il-pilastru ta' drittijiet soċjali eh, tkun realtà. U naħseb li nsa nkunu gburin b'din eh, dak li ottenejna u hekk. Jiena nixtieq nagħlaq bil nagħmel konnessjoni bejn direttiva u eh, inizjattivi oħra, il-postjat tal-ħaddiema, produzzjoni tal aċċess għal produzzjoni soċjali għal kulħadd, l-att ta' aċċessibilità, dak tal-kapaċitajiet kif ukoll il-bilanċ eh, mill-ħajja u xogħol. Daw l-inizjattivi kollha, dawn id-deċiżjonijiet kollha juru dak li l-Kommissjoni flimkien mal-Parlament u l-Kunsill għamlu mal-mandat matul il-mandat tagħna biex l-Ewropa Soċjali tkun fil-qalba tal-azzjoni tal-Unjoni. Grazzi. Grazzi. Naddu għal Sur kalveċan Grazzi ħafna President nirrispetta kompletament eh, u dawk li nikun jistaħni nirrispondi dawk li ura rew ċerta reticenza. Ma nafx jekk kunx konsolazzjoni jiena wkoll ta' dawk li ħasnejtni f'ximjot frustrat frustrata x'ma wasalniex iżjed imma jien bħala rappreżentant tal-Parlament huwa l-impunt intaqgħu f'punt fej kulħadd jista' jiftihom. Eh, dak li rajt huwa tliet affarijiet li dejquni ngħidu hekk. Tlet duluri jgħid il-kellim għax ma jinkludix l-kol għax jirrikjedi il sija u tliet sija jina jkont preferi forse li jkopri l-kulħat, imma għaraw kif avanzajna, ma t-tqabbel maħem, li kien jitlob xarejn, sħaħ, Eh, jena najdilkom, nfakkarkom li l-Komissjoni nislabni li kolla vigilanza attiva jekk naraw li kunem ħafna kontratti taħdax il-xar fisxu u għed ikollu bżonni jieħu azzjoni. It-tini azzjoni, eh, it-tini eh, kwestjoni hija kwestjoni tal-dak li jiġi esklus. Ma fimt naqbilhomx, ma naqbilx magħhom, ma naqbilx eh, ma dawk il-lobbies, pimpju dawk li jaħdmu fuq il-baħar. Imma ma kien hemm l-ebda biex navanzaw jekk ma naddux niftemux fuq din. Allura il-kwestjoni ta' kontrat ta' sejat zero eh, ma jistax jiġu mġeddin, semmek wasanna dak li nistanajt wasanna feqedin eh, dak li nistanajt il-kollegi tiegħi li għamlu l-istess bħali li għalla volja mhux ħaġa perfetta hija tajba li għajja li dina eh, namlu dan għal ħaddima fil-qoddim u aħjar minn xejn jiena l-konklużjoni tiegħi kienet li iva. Għalla volja nirrispetta l-ambizzjoni tiegħek, nirrispetta perfettament eh, il-volontà tagħhom biex huma kiku jtejbu għalhekk ikkritikaw eh, il-test ovvjament imma mhux perfett imma huwa ħaġa tajba. U jien naħseb nitlob li nappoġġaw din il-fażi tal-ħolqien tal-Ewropa eh, Soċjali. Grazzi. Merci beaucoup à tous. Le débat est... Issa laqna u nivvotaw eh, fuq l-lum. Naddu issa rapport ta' Sullener fuq l-Autorità Ewropea tax-xogħol. Għandek erba' minuti. Grazzi ħafna, President. President, eh, il-suq waħdini eh, Ewropej u movement ħilis ta' servizzi, ta' merkanzija, ta' xogħol. L-erba eh, libertajiet ġabunna ħafna tkabir ekonomiku, benesseri, prosperità, imma l-Ewropa huwa iżjed minn hekk jeżet minn swieq, jeżet minn kummerċ. Għanna nizguraw li l-suq fl-Europa huwa sinċir li huwa suq fejn n nis ma jġu sfruttati. Li ma jkunemx hemmx eh, impiega rasu fint. Memx social dumping. Għanna nkunu zguru, nizguraw li l ħaddim ma jkunu attivi Eh, minn pajis għall-ieħor mingħajr ma jkunu vittmi ta' ċerta operaturi. Għam bżon eh, libertà ta' moviment imma verament li jkun hemm moviment ġenwin biex naslu dan għandna bżonn żewġ affarijiet, għandna bżonn eh, regoli Ewropej iżjed eżiġenti u ġestjoni aħjar ta' dawk ir-regoli. Meta niġu għal dawk tip ta' regoli f'daw l-aħħar snin maħnaħda ħdimna ħafna fuq da meta l-idea li li l-istess paga, l-istess xogħol, l-istess post, aħna konna intensivi bil-ħarsin ta' drittijiet tal-ħaddiema, dawk li jaħdmu ċerta materja perikolużi, eh, aħna ħseb li nexxina nottienu ħafna biex ikun hemm Ewropa vera ġenwina, sinċira. Ma' ir-regola ovvjament Eh, huma tajbin daqskemm il-karta li nidwa fuqhom, ma jekk ma aħna ma implementajniex dak huwa sfida kbira. Eh, fuq minn 17 miljun jaħdmu u jgħixu f'post differenti minn fejn huma kienu oriġinarjament. Dan il-numru irdoppja u ħajkun ħajkunu iżjed fil-ġejjin, imma iżjed iżjed naraw li l-ispezzjonijiet ta' ta' xogħol ta' posta xogħol huma iżjed limitati għal frontieri Eh, nazzjonali fej il-ġestjoni mhuwiex perfett. Għalhekk llum qed inwaqfu dan bil-ġi stabbilit awtorità tiġi stabilita Awtorità Ewropea tax-xogħol biex hekk ikun hemm eh, kontrolli eh, minn pajjiż għal ieħor. Aħna dak li huwa sfida li aħna verament ħadna f'serjetà u l-Parlament ħajat ir-riżultat għax inqas minn sena eh, li waslet mill-Kommissjoni ġa wasanna u l-Awtorità ta' Ewropea ta' xogħol hija ħaġa li tista' taħdem eh, ħjar eh, informazzjoni ċittadini u l-obbligazzjonijiet tal-kumpaniji li n-nies minn pajjiżi oħra jagħmlu ispezzjonijiet konġunti ma' nazzjonali tal-pajjiż innifsu. Forum ta' Eh, ftehim fuq ma jkun hemm xi nuqqas ta' ftehim. Eh, ħafna xogħol għal din l autorità ta' xogħol Ewropea. Għanda bżonn snin biex tiffaċċa l-abbuż, biex tiżgura li l-fiduċja fis-suq waħdini tibqa' hemm għal ġejjini. Jien ukoll nixtieq nringrazzja lill-Kummissarju Tyson li minajra, minajra l-inizjativa tagħha, minajra l xogħol eh, tagħha ma konniex naslu. u koll il-Presidenza ta' rumanija Kenna eh, eh, skadenza verament intensiva u grazzi lilhom għandna riżultat. U koll il-kollegi tiegħi minn gruppi oħra. Matul il-proċess ta' negozjati kien hemm xiftit il rajtu miżjed mill minn rajt il-mara tiegħi, ma għatnaj ngħid fuq il-mara tiegħi, imma ajru ma konnix ikonna riżultat tajjeb. Eh, nirringrazzja għal kooperazzjoni uh, li kelli nitħares eh, il-qoddim u dawk ukoll l-impjegati l-oħra li minnajrom aħna ma konnix naslu għalta. grazzi. Honorable Tyson, 2 minuti. Jiena kuntenta wkoll koll nkun hawnhekk qabel il-votazzjoni fuq ir-regolament li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea tax-xogħol eh, jiena dejjem ħassejt li dan ir-regolament huwa l-aħħar eh, biċċa fl-aġenda tal-Komissjoni għal ikun hemm mobilità tal-ħaddiema. Jiena għamilt proposta f'Marzu tal-2009 u aħna qegħdin hawnhekk biex eh, nivvotaw fuqha. Dan hija riżultat verament impressjonanti fil-proċess ta' deċiżjoni Eh, dan huwa dovut għall approċ konstruttiv ta' kulħadd involut, speċjalment ir-rapporters tal-Parlament u presidenzi eh, successivi ringrazzja il-rapporter Lenas Lenas għall-impenn tiegħu u kif innegozja fisem il-Parlament. Jien nixtieq ukoll nirringrazzja l-Shadow Rapporters u l-Presidenza Eh, għal xogħol kostruttiv tagħhom biex eh, tebbu wasilna għat tal-dan il-fajl. Il-Parlament, il-membri tal-Parlament, l-Autorità ta' Ewropea ta' xogħol ħatkun l-ewwel operazzjoni ta' operativa fil-mobilità ta' xogħol. Eh, kien hemm bżonn kbir. 17 miljun ċittadin Ewropew jaħdmu u jgħixu fi stat membru ieħor differenti minn dak li huma membri ċittadini tagħhom. Għalhekk din ħad għalijom għalihom biex jiżgura li regoli ta' mobilità ta' eh, ħaddiema tal europa jisiru jiġu applikati b'forma konsistenti u ġusta. L-autorità ħa tiffaċilita aċċess għall informazzjoni u servizzi għall kumpaniji u ċittadini jekk navanzaw fil-frontier għandhom bżonn ikunu jafu x'inhuma l-obbligazzjonijiet u drittijiet. Eh, ella ħad tiżgura li eh, jirrispettaw l-obbligazzjoni dak li huwa eh, l-ħaddiema u tista' tiġġestjona l-attivitajiet ta' minn ġurnata l-oħra tal-Jures, il-portal tal-xogħol tal-Unjoni Ewropea. L-awtorità ħat tiffaċilita l-kooperazzjoni bej l-autoritajiet nazzjonali li jinforzaw il-leġislazzjoni fl-Unjoni Ewropea dak l-għandu xjassam il-mobilità tal-ħaddiema u sigurtà soċjali. L-autorità ħa tippermetti li dawk l-istati membri li għedin f-situazzjoni transkonfinali jivġildu kontra boost ta' dritti tal-ħaddiema u jkun hemm dikjarazzjoni ta' kixol mhux dikjarat. Bazzata fuq Eurojust u Europol l-autorità tal ħaddiema taqqat esperti taħt saqf wieħed biex tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni. Bla dubju li din hija ħaġa li ħatamel kontribut għal ħalqien ta' kultura ta' forzar biex ikun hemm eh, skambju effiċenti u din jfisser Anki l-ispettorat jiridu jikkooperaw u jagħmlu ispezzjonijiet Din l-awtorità se tkun ukoll tista' tagħti medjazzjoni bejn eh, awtoritajiet nazzjonali f'każ ta' diskwit. Permezz ta' dan id-dialogu aħna rridu nippromovu li jkun hemm risposti ta' malajr meta jkun hemm diskwit ukoll bejn fil-kumpaniji jew ċittadini tagħna sentejlu meta konna bdejna nitkellmu fuq il-twaqif ta' din l-awtorità kien hemm inkellu dubji dwar il-fatt li nerġgħu ħanħolqu xi aġenzija oħra Ewropea. Imma kellna awtorità b'xogħol operattiv fuq livell tal-Unjoni. Dan ir-regolament hekk jiġifieri għamel l-awtorità se jkollha valur kbir fil-regoli ta' mobilità tax-xogħol ta' kuljum u se tiftaħ ukoll ċansijiet għal xogħol iktar ġust fl-Unjoni Ewropea. Meta tiġi adottata aħna l-Kummissjoni se tieħu il-passi prattiċi sabiex tkun tibda taħdem tajjeb sa l-ħarifa ta' din is-sena jiena nistenna bil-ħerqa il-kummenti tagħkom li se nisimgħu dal-waqt. Grazzi, grazzi ħafna. Issa għal kumitat tal-budgets l-ewwel is-Sur Gejer għandek minuta. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju Tyson, kollegi, L-ELA din l awtorità se tara id-dritt tal-mobilità tax-xogħol fl-Ewropa u se tkun il-msieħeb prinċipali għall ispezzjonijiet tax-xogħol ġifir kontrolli wkoll bejn pajjiż ieħor cross border biex ma jkunx hemm iktar dan id-dumping tal-salarji. Anki kompetittività mhux onesta Imma biex tidħol fis-seħ rridu nistennu xi ftit biex naraw kif se taħdem, rridu nirrikonoxxu il-fatt li huwa pass il qudiem importanti. Aħna kieku l-awtorità ridni li jkollha iktar setat, imma ma kienx possibbli li naraw li dawk l-istati membri li ma jkunux qed jikoperaw ikollhom ukoll ċertu multi Jiena ma nistax nifhem kif il-gruppi konservativi u liberali ma mhux qegħdin jagħtu każ dawn il-punti li semmejt. Nisperaw li meta niġu biex niddiskutu niddeċidu is-sede ikun hemm iktar dibattitu razzjonali. Issa għal kumitat ta' trasporti Sinjura Deli. Iva, qed naraw din l awtorità eh, tax-xogħol hija importanti ħafna, mhux biss neċessarja. L-Ewropa soċjali biss fid-dokumenti nsibuha u mhux fir-realtà. Issa wasal iż-żmien, issa daqshekk għal dumping soċjali darba l-dejjem irridu neqirduh ġifiri mux għet nitkelmu biss għal ħaddima li jkunu eh, mibawta mposta l-ieħor imma kollha qed eh, inkopruhom hawnhekk il-mobilità tal biex naraw li l-ċirkolazzjoni ehm, ħielsa, il-moviment ħieles tkun realtà. Ehm, ovvjament l-ispezzjonijiet fuq it-territorju kollha jridu koordinati, regoli soċjali. Ehm, kollegi, ovvja li l-Ewropa Soċjali hawnhekk b'dan din l-awtorità qed tavvanza biex eh, eh, naraw li mill-kliem naddu għal fatti ma jistax ikun li nibqgħu l-affarijiet jibqgħu biss fuq il-karta u nispera li kulħadd eh, ikun nivvutaw maġġoranza kbira. Grazzi, Sinjura President. Is-Sur Zambaski għal Kumitat Ġuri. Grazzi ħafna, President, kollegi. Għal darboħra qed naraw li hemm manipulazzjoni meta qed nitkellmu fuq drittijiet tal-ħaddiema. Hawnhekk qed naraw li se nħolqu aġenzija li se tindaħal fid-drittijiet tal-ħaddiema u għandha seta wkoll li tissanzjona xi stat membru. Il-trasport eh, fuq l-art qed insemmuh u nafu li l-Ewropa tal-Punent tibża mill-entrepreneur li jiġu mill-Ewropa tal-Vant. Hemm bżonn li naħsbu fl-Unjoni kollha biex nirregolaw ir-relazzjonijiet bejn stati membri jridu niskuraw li hemm ikun hemm entrepreneurship ħieles. Jekk din l-awtorità il-permezz tagħha l-Unjoni Ewropea se se tieħu eh, post l-awtorità li ma teżistix ċertu stati membri bħal Bulgarija, per eżempju. Is-Sur Pavel għal Kumitat Libe. Grazzi, President. Nixtieq jiena Insellem żewġ ħbib li qegħdin isegwu dan id-dibattitu. Sinjura Kummissarju, nirringrazzju għax-xogħol li għamilt. Nixtieq ukoll nifraħ il-Presidenza tal-Rumanija għax irnexxilna nifinalizzaw dawn in-negozjati finqas minn sena. din l-awtorità, il-futur tagħha eh, naraw li għandha missjoni tajba u l-Kummissarju diġà semmiet il-problemi li nsebulhom il-kaptu permezz tal-awtorità. Issa, Din l-awtorità jien nixtieq li nara li kolla sede tagħha fir-Rumanija. Għandna ħafna argumenti favurda, għandna eh, sistema eh, li tagħti l-aħjar trasparenza. Aħna natu l-aħjar ukoll risposti l-Unjoni Ewropea meta t-nitkel fuq kooperazzjoni u cross-border. Cross -border. U għawnek għandna għanna garanzija li jekk l-awtorità sede taħħa tkun furmanija nkunu nistaw ikonna riżultati tajbin pal unqablu għamar riżultati li kisbet President tar-Rumanija. Is-Sur Sole għal-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa il-fatt li noħolqu li LA huwa pass il quddiem fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema u l-infurzar ta' dispożizzjonijiet ta' drittijiet tal-liġi tax-xogħol. Meta qed nitkellmu fuq moviment ħieles, imma bħala rapporter ta' dan il-kumitat fam, kikun nixtieq li l-proposti li aħna minna fl-opinjoni tagħna ġew konsiderati aħjar. Per eżempju, l-introduzzjoni li jkun hemm gender mainstreaming, il-fatt li jkun hemm qabel ikun hemm l-MFF se jkun hemm iktar valu studji fuq fu il-sitwazzjoni u mhux biss nieħdu l-istatistiċi tal-Eurostat. Naraw li jkun hemm eh, evalwazzjoni u reporting ukoll inqablu dejjem il-posti il-livell tan-nisa u tal-irġiel u jkun hemm bilanċ bejniethom ukoll fil- eh, fil-entitajiet ta' din governativi ta' din li jelle ikunem u kol dan il-bilanċ bejn is-sessi. Nisperaw li din l-autorità tkun tista' tibda xogħla mill-aktar fis. Issa għal-gruppi is-sur Kaza għal Pepe Minuta ta' nofs. Signora President, nixtieq nibda billi nifra l rapporter Jeron Lenars għal riżultat eċċellenti li kiseb din il leġizlazzjoni u li b'hekk ħadna passi importanti biex inkomplu niksbu ewropa iżjed soċjali u ġusta. iva din hija storja ta' suċċess oħra fl-implementazzjoni tal-prinċipji tal-pilastru ewropew tad drittijiet soċjali u suċċess ukoll fl-opportunitajiet offruti mis-suq komuni. l awtorità ewropea tax-xogħol se tkun hemm biex tgħin u tassisti lill-awtoritajiet individwi tal istati membri biex jiġġieldu kontra kwalunkwe abbużi u frodi u jagħmlu din l-istess mobilità faċli għaċ-ċittadini. Se ikun hemm ukoll biex tgħin fil-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi ewropej u biex tinforza l-liġijiet li japplikaw. biex nagħmlu dan kellna nikkreaw regoli ċari ġusti u li jiġu infurzati kif suppost fuq il mobilità eh, għax xogħol. huwa biss bisinerġija u kooperazzjoni tajba bejn l-awtoritajiet tal istati membri li dan huwa possibbli mingħajr ma ninsew ir rwol importanti li l-imsieħba soċjali għandhom f'dan il proċess. kif nafu s-suq komuni huwa ċentrali għall pjan u proġett ewropew u l-mobilità fl-unjoni ewropea hija realtà li naraw u nesperjenzaw kuljum fejn miljuni ta' ċittadini ewropew jaħdmu jgħixu u jivvjaġġaw. grazzi ħafna. Iva, grazzi President. Sur Njura Kummissarju, il-kreazzjoni ta' l-ILA qed naraw bi permezz tagħha li jieqaf darba dajba l-isfruttar tal-ħaddiema biex ukoll naraw li xogħol mhux dikjarat issa insibulu l-kaptu. F'Settembru tal-2017 il-President Juncker ħareġ bdin kien tkellem fuq din l-awtorità mbagħad kien hemm il-proposta wara u issa wasalna ftehim verament fi żmien rekord il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali aħna rridu li jsir verament realtà għal kull ċittadin Ewropew ikun eh, jiġi minn fejn jiġi il-fat li konna kompetitività superjuri għal negozji Ewropej, anki l-imsieħba soċjali biex ikun hemm dan negozjar kollettiv u anki sostenibilità. Il-fat li eh, il-negozji dejjem jippruvaw eh, l-inqas li jippruvaw li janfqu l-inqas, nafu li dan jimmina u koll l-affarijiet bażiċi ta' ċittadini iċ-ċittadini wkoll iridu jaraw li jagħmlu xogħol tajjeb. Jiena nispera li kull wieħed waħda minna hawnhekk naraw li li LA naraw li meta tibda eh, fil-ħarifa ta' din is-sena din l-awtorità verament kun tista' taħdem biex tibni dan il-welfare state bħala l-unika mod kif iċ-ċittadina jistgħu jsibu d-dinjità sigurtà u ġejjini li jipprometti f'dinja li toffri ħafna sfidi. Jina nixtieq nirringrazzja Sur Leonards għal verament xogħol tajjeb li jagħmel il-Kummissjoni Sinjura Tyson, il-Kunsill u daw kollha li ħadmu biex naslu għal dan is-suċċess. Issa, is-Sinjura Harkin għall-Alde. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter għall-approċ kostruttiv liħa il shadows u kor u l-leġislaturi fil-Kunsill u Sinjura Tyson fil-Kommissjoni. Meta jiena tajdaqatajn li din proposta fil-bidu kelli xie dubji fuq il-valur mizju tagħha u l-impatt li kolla fuq pereżempju l-jures u il xogħol mhux dikjarat, imma jiena nemmen li l-biċċa leġislazzjoni li għandna hawnhekk dimna, żgurat li kien hemm dan ristreamlining kooperazzjoni biex ħriġna BLA li tkun tajba effettiva. Dubju jħor li kelli kien fuq il-problemi li nippruvaw aħna nsolvu u jekk hux se tasal din il-leġiżlazzjoni. Il-moviment ħieles tal-ħaddiema jiġri imma minn ħina liħor ikun hemm xi problemi li jimminaw ukoll il-fiduċja fis-sistema il-problema tal-affarijiet ġusti u anke l-konformità. U dawn l-affarijiet għandhom bżonn li jkun hemm awtorità indipendenti li s-saħħa, il-koordinament, il-kooperazzjoni bejn l-istati membri li jkun hemm ukoll mezz ta' medjazzjoni u tiffaċilita li d-disgwit jiġu solvuti din il-leġislazzjoni tindirizza il-problemi li huma identifikati fuq l-operat ta' kuljum dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema. U b'dan il-mezz se tiffaċilita il-moviment tal-ħaddiema minnum fih għaċ-ċittadini kollha sistema iktar allinjata ma' kooperazzjoni bejn l-istati membri u mod kruċjali se tagħti il-fiduċja lura fis-sistema, il-fiduċja bejn l-istati membri u anki bejn iċ-ċittadini. Mhux se kun eh, jiena mhux se jkun l-aħħar intervent tiegħi ma kważi imma llum nista' ngħid jien komparti minn tim li verament kellu joħroġ leġizlazzjoni li jidja tispin tal qoddim il-movimenti ħieles tal-ħaddiema meta nkunu qegħdin naraw li l-istati membru ċittadini eh, newruhom li hija sistema li jistgħu jemnu fijax u jafdawa. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Kari għal Gwe. Grazzi. Dawk li nirringrazzja li dawk li itkelmu qabel, imma hemm ħafna nies li qed jgħixu fil-kondizzjoni żiena mingħajr kuntratti, mingħajr drittijiet, b'salarji verament baxxi hawn min dak li jaqla jonfqu biex jipprova eh, jgħix. Dan huma l-affarijiet negattivi tas-suq uniku dan is-suq ipoġġi drittijiet tan-negozji bħala priorità u dawk tan-nies mhumiex. Is-swieq huma il-bot min-nies eh, anki minn responsabilità demokratika. Eluf ta' nies jgħixu ta' kuljum b'dawn il-konsekwenzi jitolbu għal soluzzjonijiet jistennuna li namlu xaħġa ta' veru biex nġiddu kontra id-dumping soċjali biex nar nigarantixxu l kondizjoni tajbin ta' xogħol tagħhom. Imma risposti xieħdu minn għandna iktar Unjoni, ġifiri awtorità tal-Unjoni Ewropea li se tuża riżorsi tkun burobratika aħjar naħsbu biex ikun hemm inqas unjoni u iktar poter li ċittadini imma naraw l-affarijiet bil-kontra iktar poter lill unjoni Iċ-ċittadini m'għandhomx bżonn awtoritajiet oħrajn, aġenziji oħra. Id-drittijiet tagħhom hemm bżonn li nipproteġuhom. Is-Sinjura Oken għall-grupp tal-ħodor. Minuta. Grazzi, Sinjura President. Jiena, verament sodisfatta li issa għanna iktar unjoni, għanna autorita għal suq tax xogħol li setejn ukoll autoritajiet tal-pajjiżi differenti nazzjonali biex jaraw li ma jkunx hemm id-dumping soċjali permezz tal-ispezzjonijiet li se jkunu jistgħu jagħmlu miljuni ta' Ewropej jaħdmu f'pajjiżi li mhumiex il-pajjiż tagħhom. Imma naraw li dawn ħafna drabi jkunu f'sitwazzjoni li m'għandhomx protezzjoni fiha. U għalhekk huwa importanti li aħna naraw x'inhuma il-każijiet pereżempju il- Filippini li huma sewwieqa ta' vetturi li jgħixu kważi isom skjavi f'ċertu pajjiżi. Il-modell ta' Danimarka tal-welfare huwa tajjeb, aħna rridu li li la tkun taħdem tajjeb biex iċ-ċittadini kunu jistgħu jrikorru għandha biex e, ġibu l-ment. Imma dan din l-awtorità naqblu magħha kompletament. Is-sur Papadakis għal-minuta. l-autorità ta' spezzjoni tax xogħol fil-Greċja tipprova darba fis-sena tagħmel spezzjonijiet. Imma nafu li l-Ewropa ħaditilhom iktar seta' l-ispettorat tax xogħol dak li baqa minnu qed nibnu l-ILA mekkanizmu Ewropew ġdid l-edeja hija li nimultiplikaw mobilità tal-ħaddiema għax nafu li 700.000 biss eh, ħaddiem eh, imorru minn pajjiż li kull sena u hemm ħafna xogħol mhux dikjarat li jidħol ukoll taħt dan il-pilastru imma soċjalisti fil-Greċja, demokratiċi, kulħadd iffirma. Dan kollu imur kontra il-ħaddiema li se jissaħħu il-Partit Komunista tal-Greċja tal biex noħorġu minn din il-ġungla. Grazzi ħafna, President. Signori, il-mobilità huwa dritt fondamentali eh, tal-ċittadini Ewropej għandna ħaddiema li jmorru minn stat għal ieħor hemm minnhom li jagħmlu snin jaħdmu f'pajjiż eh, ieħor il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni ilhom jiddiskutu id-drittijiet tagħhom pakketti tal-mobilità u anki d-direttiva tal-ħaddiema stati. Il-sistemi ta' sigurtà ġifiri pjattaforma sħiħa dwar il-kooperazzjoni bejn l-istati membri fuq dawn il-punti kollha anki ġifiri dawk li mhumiex dikjarati ħafna drabi id-debattitu kontroversjali hemm ħafna dubi għax il-liġi il-liġi hija ta' bħalissejja komplikata ħafna. Għalhekk l-idea li jkollna awtorità tax-xogħol Ewropea li settejn lil ħaddiema biex jifmu x'in il-liġi u jinfurzawa hija idea eċċellenti għandna awtorità bżonna awtorità bħal din. Imma fid-dibattitu tagħna eh, inna niddiskutu x'setat se jkollha din l-awtorità. Ġifri, anki jekk jiena naqbel ma li LA minnan fija jiena mhux qed naqbel ma l-audit u l-funzjoni ta' monitoraġġ. Tajjeb li aħna nejnu biex dak li kun jifhem bil-liġijiet tax-xogħol dan huwa importanti għal SMIs imma hemm il-kwistjoni wkoll ta' supervizjoni. Is-Sinjura Bresso għal minuta. Eh, la creazione eh, dell'autorità europea del lavoro è un grande successo. dan huwa suċċess kbir tal-grupp tagħna fil-Parlament Ewropew u huwa l-ewwel approvazzjoni taħt dan il-pilastru snin li jinna sejrin f'din direzzjoni lan tagħna l-Ewropa eżiet soċjali u ġusta mhix ristretta għal dikjarazzjonijiet iżda eh, naħdmu fis-sod biex intejbu l-ħajja tal-ċittadini tagħna u anke għad tiftix tal-xogħol il-xogħol tagħna huwa essenzjali biex ikonna ehm, drittijiet tal-ħaddiema li qed eh, jiċċaqalqu ġewwa l-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk transkonfinali u eh, najnu l-istati membri kontra l-dumping soċjali, xogħol eh, fil-iswed u anke fil-gwad tal-posting tal-ħaddiema. Infakkar il-Kummissjoni li l-Parlament se se se huwa għal parlament huwa essenzjali li nipparteċipaw fil-flaża tal-sede għax aħna għandna naqsu l-finanzjament u bekk naqsmu anki l-għażla tal-fejn tinsab. Grazzi. Fet xambo pour un minut. Is-sur Kalbe xambo għal-minuta. Eh, grazie signora Presidenta, signora Commissaria. So io... Eh, grazie Hafna. Signora President. Erġajt jien. ħafna lejn il-politika soċjali. Dak li nixtieq ngħid eh, huwa skont ukoll dak li qalet il-Kummissarju fl-aħħar dibattitu qed nagħmlu sforz kbir fl-aħħar tal-mandat u l-kunsill għamel sforz ukoll sabiex naħdmu għal ewropa iktar soċjali u aktar pożittiva nixtieq nirringrazzja lir rapporter u l dawk kollha illi taw kontribut ovvjament dan kollu jista' jitjieb però huwa pass sabiex niffaċilitaw il-mobilità tal-ħaddiema inwaqfu l-abbużi u napplikaw b'mod eh, korrett id-drittijiet fuq il-post tax-xogħol Għalhekk jiena nappoġġja dan kollu. Issa l-Onorevoli Van den Kendelave. Grazzi ħafna, Signor President. Li jkun hemm kompetizzjoni inġusta hija xi ħaġa li nitkellmu ħafna dwar il-frodi taffettwa ċ-ċittadin ta' kuljum. Però xi drabi jkun hemm nuqqasijiet ma konux nafu x'nistgħu nagħmlu il-problema huma l-istati membri li mhux qed jikkontrollaw is-sitwazzjoni għalhekk il-konsegwenza hija li s-seta tas-suq tax-xogħol qed tonqos anki jekk għandna bżonna għandna bżonnu aktar minn qatt qabel. Aħna eh, bil-mobilità tax-xogħol napoġġaw it-tkabbir ekonomiku u prosperità, però l-mobilità tista' tkun sostenibbli biss jekk tkun ġusta u hawnhekk iridu noqogħdu attenti ħafna jħossu illi xi persuni dejjem irnexxielhom eh, jagħmlu dak li jridu mingħajr ma jqabdu, però grazzi għal din l-awtorità rridu inwaqfu dan kollu. U għal aħjar mod kif innaqsu u neliminaw il-frodi aħna konna mwiegħda pakkett soċjali AAA. Aħna rridu Unjoni Ewropea fejn l-aspetti soċjali jkunu dejjem iktar importanti l-Kummissarju Tyson għamlet ħafna sabiex dan iseħħ. Irridu naqsu l-ingwaljanzi bejn iċ-ċittadini. Grazzi ħafna sur Balas għall minuta Grazzi ħafna, Sinjura President, Signora Kommissarju din l-autorità tax-xogħol huwa passi l qudiem Aħna għadna fil nipruvaw fl flimkien u nikonċiljaw anki niġġieldu kontra l-frodi u jiena l-ispezzjoni tista' eh, tissanzjona dak li qed jifrodaw mhux jiġifieri fuq il-livell finanzjarju kif nafu li jsir fuq livell nazzjonali, imma anki mill-lat kriminali għax eh, il-biża' eh, nafu li hemm biża anki ġifieri meta jkun hemm dumping soċjali dawn ikunu responsabbli huma fuq livell personali. Il-Kummissjoni Ewropea hemm bżonn ukoll li toħroġ karta elettronika ta' drittijiet soċjali ġifri biex id-drittijiet verament ikunu jistgħu jkunu mobli wkoll. Adba għandna ħafna x'namlu biex id-dumping soċjali ma jibqax realtà u tkun biss memorja kera l-onorevoli eh, fru talman! fru kommissionär! i maj förra året antog vi överenskommelsen om utstationeringsdirektivet. det var en stor Grazie, signor Is-sena l-oħra kellna direttiva proposta mill-Kummissjoni u u din tajjeb passajjeb ħafna għal ħaddiema. Il-prinċipju kien e, paga ndaqs għal xogħol indaqs. Dan il-prinċipju però jrid jiġi implementat b'mod tajjeb. Irridu nafu ftit ħafna dwar DLA m'hemm l-ebda informazzjoni u meta ma jkunx hemm informazzjoni diffiċli li naħdmu il-ħaddiema jridu jkunu jafu li hemm awtorità li tissigura li eh, ir-regoli jiġu rispettati meta jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor, però jiena kuntent li issa nħaqna kompromess u l-kompetenzi nazzjonali qed jiġu rispettati, però fl-istess ħin se hemm ukoll awtorità. Issa ngħaddu għall proċedura tal-catch għandna ħames ismijiet hemm nies li daħlin fil-kamra u hemm ħafna storbju ġifieri jekk hemm xi ħadd illi ser jitkellem jekk jogħġobkom għolfit leħinkom. Sinjura Xojdrofa, grazzi ħafna. Signor President. Eh, našemu zpravodaji kolegovi Lenersovi, protože myslím, že dosáhl. Nixtieq nirringrazzja l rapporteur Sur Leners għaliex il-ftehim il-ħaq naħseb li huwa tajjeb ħafna jiena mod ġenerali minix favur illi jieħolqu għatoltrajiet ġodda, però nixtieq ngħid li din l-awtorità għandha potenzjal illi issolvi l diffikultajiet illi qed naffaċċjaw fis-suq intern sabiex il-liġi Ewropea tiġi applikata f'qsma fejn s'issa ma stajniex napplikawha, pereżempju hemm miżuri antitrust li ċertu stati qed jintroduċu. Naħseb li rridu noqogħdu attenti għalija e lej sabiex eh, naraw illi il-ħidma ta' awtoritajiet oħra ma tiġix id rridu nassiguraw illi l-istati membri jirrispettaw l-indipendenza ta' ħaddiema grazzi ħafna jekk jogħġobkom kollegi għad għandna kelliema fuq il-lista għalhekk jogħġobkom eh, żommu s-silenzju sinjura tomasic Essayez de Forsi ssib mikrofon li jaħdem. Għalli Grazzi ħafna. Jiena nappoġġa drittijiet tal-ħaddiema u l-ħolqien ta' klima soċjali fejn ikun normali li dawn id-drittijiet jiġu rispettati f'xi partijiet tal-Ewropa dan mhux il-każ. Minkejja liġijiet tajba il-burokrazija titfa' pis fuq dawn il-liġijiet, però kif nistgħu nagħmlu dan? Irridu nassiguraw li l-korpi amministrattivi jigarantixxu d-drittijiet tal-ħaddiema, però aktar ma jkollna liġijiet u burokrazija, il-protezzjoni tal-ħaddiema tmur lura. Jiena ma nappoġġax din l-awtorità għaliex din tfisser iktar burokrazija irridu niġġieldu l korpi inefficienti. Xi ħadd se jkollu iħallas qares u żgur se jkunu l ħaddiema li mhux se jibbenefikaw minn din l-awtorità. Is-Sinjura Kunjeva, jekk joġobkom kollegi, żommu silenzju. Bajki, il-ela hija xi ħaġa eċċellenti però x'għandna ngħidu lil dawk l-eluf ta' ħaddiema li ma jitħallsux m'għandhomx assigurazzjoni lanqas għal perikli fuq il-post tax-xogħol hemm ħafna vittmi tal-kundizzjonijiet li jeżistu fl-Unjoni Ewropea ma jridux il-klim sabiħ tagħna, jridu miżuri xierqa l lej se tkun tajba meta ma tkunx biss qed tikkontrolla l ksurijiet però verament tkun qed tipproteġi lil ħaddiema minn min ħaddimhom illi e, qed ifittxu biss vittmi f'xogħol temporanju li l-lej se tkun preżenti fil-qrati rip il-ħaddiema dan ikun appoġġ veru. Is-sinra Jespop Grazzi ħafna, Signora President. Jekk nagħmlu aġenzija ġdida, press Sinjora President titlob silenzju fil-kamra. Il-kallima tkompli. Il-Kummissarju tkellma dwar id-drittijiet u l-obbligi għal ħaddiema illi jagħtu x-xogħol, anzi lil min jagħti x-xogħol Dawn però huma biss parti mill-kompetenzi tal-Aġenzija l-ġdida illi ser tindirizza um, in-nuqqas ta' protezzjoni. Però l ħidma ta' din l-Aġenzija ser tiddependi fuq l-effiċjenza tad-direttur tal-bord u